Se nibdow, kollegi. Colleagues, thank you. I will now begin um, our voting session. But before that, could Kjoġobkom, kjoġobkom, isimaw niftit qabel naddu għal sessjoni tal-votazzjoni. Għanna punti ta' ordni mis-Sinjura Ħazinka. Point of order, tista titkellem, Sinjura. Grazzi, Sinjura, President. Miljuni ta' annimali fl-Europa kollha jinqatlu miljun ta' ċittadini talbu li ma jibqawx eh, jiġu li ma jibqawx jinqatlu dawn l-annimali. En vanmorgen hebben drie leden op de eerste rij besloten dat ze. Nou, aħna tlet membri ta' dan il-parlament iddeċidow li dan il-kumitat li nħola apposta biex eh, segwi din il-kwistjoni iddeċidow li ma jisirx. Is-sur Urban Crespo għandu eh, point of order ukoll. President, President, il-lejl li għadda eh, għatlu lil Marjale Franco Frio eh, de Janeiro, din hija kienet hemmhekk hija attivista, hija feminista, kienet attivista illi inqatlet fi klima violenti li hemm fil-Brażil din is-sena li ħajkun hemm l-elezzjonijiet. U għalhekk nixtieq nuri solidarjetà tiegħi magħha mal-kollegi tagħha u minn dan il-Parlament nixtieq li nikkundannaw l-ambjent ta' violenza li hemm fil-Brażil. Grazzi. Thank you, Mr. Urban Crespo. We have another... Grazzi, eh, Sur Urban Crespo. Anna, eh, point of order oħra. Għandek point of order, Sur Viotti? Presidente, volevo Volevo komunikare lei. Iva, President, jina xtaqt nejt li l-bira kienem ġara xaħġa tal-bizawnek. Meta kienem il-konferenza stampa ta' ex-kollega l-Onorevoli Salvini, il-ġurnalisti ma tħallowx jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom ġew imposti eh, dawn il ġew imxekla milli jpoġġu dawn il-mistoqsijiet il-ġurnalisti. Iva, ordni tgħid il-President, illum il-ħamis naf li tridu tivvotaw. Issa naf li jaw ħafna kollegi li xtiq ukoll jitkellmu wara dak li smajna. Ma naħsibx li nista' nagħmlu dan sakemm ma jkollkomx pont ta' ordni. Għanna indikat nixtieq nitlobkom għalhekk Is-Sinjura Moody li tixtieq titkellem minuta għandek Sinjura Iva, grazzi President. Jiena qed nitkellem għan-nom tal-kollegi Julie Gerling, Molly Scott Cato u jiena stess. Aħna nirrappreżentaw Salisbury, jiġifieri fl-Ingilterra, jiena meknejx. Jiena bħala MPs favur l ewropa aħna Sinjura Moody ek joġbok, iqaf sekonda. Jena nejdilkom li għandkom xiex tistħu li għedin tfixklu din il-senjura mill-li titkellem tejt il-President. Senjura Moody, grazzi President kif diġa qed aħna bħala MEPs tal-Renju Unit aħna favur l-Unjoni Ewropea għalina din il-ġimgħa kienet diffiċli ħafna aħna is-solidarjetà ma rajniex U dawk li jorowna wara li kienem l-attak bil-nerv gas, aħna apprezzajna dawk kollha li jorowna solidarjetà. Il-kostituenti tana japprezzaw dan u naħdmu flimkien biex niżguraw u naraw li jedejjem jiġu protetti iċ-ċittadini. Grazzi. Thank you, Madam. Grazzi ħafna, Signora Moody. U eh, taraw eh, intom smajtu l applaus li kellek. Iva, Sinjura, sanajatlek dal-waqtajt il-President, Sinjura Atkinson, issa għandek punta ordni u kol, nispera. Jiena nishtiq. Jiena nishtiq n-saqsil il sinjura Moody, jekk ikun ikkundanna il-leader tal-partit tagħha, il-President titlob is-Sinjura Atkinson u taqtala biex tieqaf u taqtala l-mikrofonu. Colleagues, this is not question. Kollegi, dan mhux il-ħin ta' xi dibattitu wara li huwa il-ħin tal-mistoqsijiet ejja mmorru għal votazzjoni. L-ewwel vot hija fuq is-sitwazzjoni fil-Maldives. L-emenda numru tlieta.